għal punt liħor fuq l-agenda Kelmu fuq li għanna mill um, for our first intervention in the debate to Commissioner Jarova. You have the floor. Signora Jarova fuq il-punt li jmiss. Signori jiena nilqa din l-opportunità li għanna dwar l-ismajna fuq il-medja il-kooperazzjoni bejn l-Istati Uniti u l servizzi ta' Intelligenza u l germania L-ewwel net skont il-medja ħafna affarijiet għadhom mhumiex ċari. Per eżempju, sa fejn il-BND kien involut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 fil-kazijiet tal-ispjunaċ tal-NSA, National Security Agency tal-Istati Uniti, iġifiri biksur tal-liġi ġermanizi. Ix-xogħol tal-intelligenza, ovvjament li għan taħom huwa li jkun hemm sigurtà tal-pajjiż. Ovvjament din dan huwa qasam responsabilità tal-Istati membri ġifiri aħna ma nitħlux fija anki il-karta tal-drittijiet tal midem tal-Unjoni Ewropea din tapplika biss inkwantu għal-regoli Ewropej. Imma il-kunċett ta' sigurtà nazzjonali wieħed irid b'ċer ristrettament meta dan l-istat jgħid li m'hemmx applikabilità tal-Unjoni Ewropea. Il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tistipula li l-istat membru jrid ovvjament argument bħal dan jagħti il-provi. Mhux eh, bizzejiet li wieħed jiċċita dan il-fatt kooperazzjoni tal-servizzi tal-intelligenza bejn istati membri u ma pajis tersu hija kwistjoni responsabilità tal-istat membru biss. Dan għandu jisir konformità mal-leġislazzjoni nazzjonali skont il-qafas tal-Konvenzjoni Ewropea ta' drittijiet tal-bniedem u eh, libertajiet tal-bniedem. Grazzi.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 Bundes Dainst kienet taf x'qeda tagħmel mal-NSA tal-Amerika allegazzjoni li ovvjament ħarġet fil-gazzetti anki jekk m'għandniex il-fatti. Għaliex għaliex qegħdin nitkellmu fuq dan is-suġġett issa. Is-servizzi ta' intelligenza jagħmlu xogħolhom jista e, jkun hemm dan e, aġenzija ta' pajjiż fl-Unjoni Ewropea li tkun qed tikkopera ma' pajjiż ma' awtorità simili f'pajjiż terz. Irdu noqogħdu attenti fuq din il-kwistjoni tal-ma' surveillance u ma nistawx naċċettaw l ispjunaġġ fuq iċ-ċittadini, fuq il-kumpanniji, imma mux l ewwel darba li jedna li ma naqblux għalek jina nasib dan id-dibattitu mux qed isir fi żmien propizju. Anki il-post u l-kommissjoni diġa għalet li aħna manna lebda kompetenza biex niddiskutu dan is-suġġett. Jina ma naħsibx li aħna nistaw nejdu li fil-Parlament Ewropew nistaw imbidlu xol tal-servizzi tal-intelligenza, manna lebda setat fuq dan lan azbis, ġifiri meta għat nitkelmu fuq aġenziji nazjonali, għat nitkelmu fuq suspetti interpretazzjonijiet u fuq dan nistaw nitkelmu biss għax issa ma mem lebda provi ta' xi blanket surveillance, għat nitkelmu fuq sorveljanza mux għet nitkelmu fuq il-sorveljanza fl-Unjoni Ewropea, għet nitkelmu fuq um, data, informazzjoni li taddi minn pajis imħabba ċertu reġuni, jew inħobba imħabba ċertu fatturi li għet iseħħu. Nistaw nitkelmu fuq il-monitoraċ ta' dawn il-servizja l-intelligenza. Il-kellim li bis. Iva, grazzi. Grazzi ħafna. Nishtiq namel kumment unnejt li ma kienux biss rapporti fil-ġurnali, fil-gazzetti, imma aħna smajna fil-Ġermanja b'numru ta' każijiet li seħħu. Wara dak li ħareġ minn kas Snowden, dak li ġizvelat, żvelat, l-istejjer ikomplu il-rapport tal-parlament li konna adottajna ma konniex qed nikkritikaw biss l-Istati Uniti, konna t ngħidu wkoll li l-Istati membri tajjeb li jarraw l-informazzjoni kollha li iżommu li ma jizvelawx speċjalment il-servizzi ta' intelligenza tal-Renju Unitu anki tal-Ġermanja għax diġa dak iż-żmien kellna dubji jekk l-affarijiet kunux qed isiru sew, u issa għandna dawn il-fatti. Anki mill-kumitat stess ħarġet l-informazzjoni li kien hemm każi serji. Aħna nafu li l-informazzjoni ma ġiċ zvelata mhux biss li għandha xaqsam ma' terrorizmu imma fuq affarijiet li ma kienux tal-kompetenza tal-NSA, dawn l-affarijiet li verament jurtawna. Issa għalek il-follow-up li għanna huwa li konna kumitat investigattiv biex jara zattament ġġara għawnek. Emżon li nizguraw li din il-kwistjoni insibu tarfa mill-aktar fis. Hemm il-kwistjoni ta' selectors, informazzjoni li ħarġet mill BND tal-Ġermanja u li għaddit lill-NSA tal-Istati Uniti. Għanna il-regol il-ġodda ta' Frank Eh, fi Frankfurt li iktar jixbru ir-regoli fi Franza, bżon inkomplu din id-diskussjoni. Minuta, il-Sinjur Kralnordowski, Grazie ħafna, Sinjura President. Jina nemmen li il-kellima eh, għal qalet bil-Ġermaniż Fernanden. Mhux qed nitkellmu fuq xi ħaġa biss li t-rigwarda l ġermania l edeja mhux li l-informazzjoni taddim il-BND imma iċ-ċittadini u ma konċernati, anki s sinjor Komissarju tkelmet fuq l-Europa tal-ponent. Mux għet nitkelmu bis mal-kooperazzjoni mal-Istati Uniti u l-NSA. ħafna mill-artikli fil-gazzetti jitkelmu dwar il-problema. Il-problema tas servizzi BND tal-Germania li jiġbru informazzjoni fuq in-nies fil-politika fuq ċittadini mingħajr ma jirrispettaw ċertu fatturi demokratiċi. U bħala ukoll nara kemm huwa importanti suġġett. Issa nisimgħu is-Sinjura Indvelt. Grazzi ħafna, President. Kemm il-darba ġejna unnek f'din il-kamra u nitkellmu fuq l-ispjunaċ illegali li jispjonaċ fuq ċittadini, fuq ġurnalisti, fuq nis tal-politika li u il-whistleblowers. Belbakom, ġemalto, survos. Ekkjo, inti kujku kontu oċiċi, jekku kontet nitkelmu fuq il-servizzi segreti ta' ċina qed nitkellmu fuq l-NSA għalhekk qegħdin kwieti u ngħidu dan huwa xogħolhom li jispjamlu spjunaġġ imma insa Insax dan il-kontinent għanna regoli. Min se jipproteġi drittijiet tal-ċittadini? Min se jipproteġi il-privatezza tal-ċittadini? Sur vos, mux il-PPO. PPO ma jimportax fuq il-privatezza, fuq il-istat ta' dritt u laqas fuq il-dritt internazjonali. Ġifir ċittadini ma, ma jisqet jistennu protezzjoni minna ħatakom. Jena nista' nifem il-pozizjoni tal-Kommissjoni Ewropea meta tejt li hija kompetenza tal-Istati membri ġifiri fuq dan. Imma il-Kunsil għal darboħra laqas biex jgħataw. Ġifiri jekka x-istituzzjoni li ma jagħtix kas il-kellima tgħid li kienet se tuża kelma li ma tantx jaxir għal dan il-Parlament, eħwa l-Kunsill li jiġi jaqgħu jqum. Jiena ma naċċettax li dan huwa aċċettabbli huwa legali, meta se nirċievu risposti għax jekk l-istati li huma ħbib tagħna jagħmlulna dan, aħseb wara dak li huma dawwa x'jagħmlunna. Ovvjament, m'hemmx provi, ma secret services mhux għal xejn, l li jagħmlu huwa sigrit. Is-survos laqas biset jagħtikax qed ngħid hemm bżonn naġixxu malaj, hemm bżonn ikonna regoli Ewropej li jkunu japplikaw għal xogħol cross-border ta' Secret Services. Hemm bżonn li aħna niddefendu drittijiet ta' ċittadini. Grazzi. Thank you for one and a half. Grazzi għal minuta u nofs il sinjura Ernst. Grazzi dak illi dejjem il sospettajna fl-aħħar inkixef. Is-servizzi kollha tal-intelligence anki il-BND et eh, eh, jiddiħsu mal-NSA. Aħna nafu illi dan imur kontra il-liġi mal-gvernijiet kollha huma imċabsin u issa qegħdin jgħalqu għajnejhom ma jridux jafu bl-espjonaġġ fuq ċittadini, fuq kumpaniji, dan huwa spjonaġġ industrijali u, u jaqa taħt il-liġi tal-Unjoni u, u anki liġi internazzjonali. X'għandna nagħmlu? Aħna issa qed naraw selectors illi qegħdin jibatu l-Amerikani li qegħdin jaqsmu l-baħar qed naraw li tingħatalhom informazzjoni l-koll nafu x'inhuma il-fatti u jekk aħna ikkonna dis-dibattitu fuq l-NSA u il- servizzi segreti li hemm band oħra din hija realtà ta' mhux każ iżolat din mhix biss l-NSA waħedha hija sistema sħiħa ta' sorveljanza ta' ċittadini, ta' kumpaniji li tmur kontra il-liġijiet kollha. Fil-fatt istaw tajdu sinjuri illi dan huwa tradiment mill mill-ikbar għaliex qegħdin inħallu s-servizzi tal-intelligence jagħmlu li jridu l-gvernijiet qed jaħbulhom. Kemm se ndumu nissaportuhom? Kemm se jkompli żdumu daw l-affarijiet? Naħseb illi għandna maqfuhom darba l dejjem. Thank you. Our next Grazzi ħafna. Kellim li mis minuta u nofs is-Sur Albrecht.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 jekk dawn ir-rapporti fil-medja huma veri mela din hija dimensjoni oħra ta' dan l-iskandlu ta' sorveljanza li juri illi din mhix biss l-NSA, mhix biss l-Istati Uniti, manki saħansitra s-servizzi ta' intelligence tagħna stess li mhux huma konformi mal-istandards tagħna drittijiet fundamentali u valuri bażati fuq l-istat ta' dritt. Sinjura Jurova, issa huwa il-waqt li namlu xaħġa li ninvestigaw u naraw jekk il-klim sigurtà nazzjonali fit trattat tal-Unjoni Ewropea ux et jiġi mkasbar mill-istati membri għaliex ek qed jiġri għaliex meta eh, ħareġ ħarġ ħarġu rivelazzjonijiet ta' eh, Snowden Angela Merkel qalet il wieħed jispjuna fuq il-ħbieb dik żgur li qatt. Mela allura l-istati membri tal-Unjoni Ewropea mhumiex ħbieb għall ġermanja jew inkella nistgħu ngħidu illi il-Sinjura Merkel ma, ma, ma tajċ b'dak li vera temmen u tħoss għaliex dan għandu jot il-kapitalistat kollha għalhekk il-Kummissjoni u l-Parlament iridu jfemu lill-Istati membri li jridu joħorġu regoli u standards dwar kif jagħmlu ix-xogħol ta' sigurtà nazzjonali, il-fatt li ma jkunx hemm spjonaġġ fl-Unjoni Ewropea għaliex hemm il-Karta ta' Drittijiet Fondamentali u hemm it-trattat ukoll u hemm bżonn illi nħarsu l-standards u l-drittijiet illi joħorġu mit-trattati. Grazzi ħafna għal minuta sur Le Breton. Grazzi, Signora President mill-2001 is-servizzi segreti ġermaniżi ilhom jispjunaw fuq kumpaniji personaġġi Ewropej fosthom Franċiżi għannom tal-Istati Uniti din l-informazzjoni li nkixfet f'Der Spiegel ġiet ikkonfermata saħansitra mis-Sinjura Merkel il kanċellira issa qiegħda tipprova tfarfar responsabilità tagħha u beda takkuża li servizzi legali eh, eh, tal-intelligence tagħha għaliex qed tgħid illi kellhom xi djufijiet fis-sistema tagħhom din hija ħaġa serja għaliex il-Ġermanja issa ittradiet lil Franza u l-imsieħba l-oħrajn Ewropej tagħha mal-Istati Uniti għal darb'oħra qed naraw li l-Ġermanja qiegħda tinqeda bl-Unjoni Ewropea biex taqdi l-interessi tal-Amerikani bżonn li narraw xinu ma konsegwenzi u narraw eżattament eh, ikonna dubji serji dwar il-proġett tal-TTIP. Grazzi ħafna għal minuta u nofs is-sur Zver. dan l-iskandlu ta' spjonaċ anke li rigward l-NSA xi ħaġa illi diskutenja fl-modi. Din dan mhux dibattitut li għandna nitkellmu dwar il-ċiber sigurtà dawk li rridu illi jitkellmu fuq dan is-suġġett qalu illi kien hemm kooperazzjoni bil-moħbi bejn is-servizzi tal-intelligence Ġermaniżi u dawk Amerikani Ovvjament li kooperazzjoni ssir bil-moħbi huma aġenziji mohbija li qegħdin wara kollox involuti fiha. Hemm bżonn li jkun hemm ċertu kontrolla għax kollox sta il-sigurtà tagħna u l-protezzjoni tad-data hija waħda mill-wieħed mid-drittijiet li għandna bħala individwi hemm bżonn li nagħmlu xi ħaġa rridu nadottaw il-regolament Ewropew għal protezzjoni ta' data li se jindirizza 28 standard differenti li qed japplikaw bħalissa u kulħadd ikollu jimxi skont dawn l-standards hawnhekk fl-Unjoni Ewropea u anki lilin minna. Irridu u koll nitkelmu dwar il-ftejjim fuq il-protezzjoni ta' data anki fil-rigward tal-ġlieda kontra il-kriminalità. Jiena nemmen li ebda pajjiż u laqqas l-Unjoni Ewropea jistaw ma jirrispettawx id-drittajiet tal-bniedem, ma jistawx jiksru id-drittijiet tal-bniedem, għaliex dawn huma essenzjali, jien naħseb il-Big Brother huwa Ġermanis u mhux Amerikan. Il-kellim li miss is-Sur Morejx. Żewġ minuti. Għalfejn qed niddiskutu da' suġġett illum xi ħadd staqsa. Ħankunu ċari wara l-inkjesta fuq l-NSA li kienet tan diffiċli anki l-Istati Uniti issa bdew eh, joħolqu standards anki provaw japplikawhom barra minn pajjiżhom kontra l-spjonaċ, spjonaċ kontra terrorizmu u ħtiġijiet tagħna għal għas-sigurtà dan huwa importanti ma kif qalet il-Kummissarju fejn aħna qed nitkellmu dwar kumpaniji fil-punent tal-Ewropa u l-ksur tal-liġi Ġermaniża u l-liġi Ewropea x'qegħdin ngħidu fir-realtà qed ngħidu dak il qalu l-Washington Post u Der Spiegel jiġifieri li kienet xi ħaġa kbira ħafna qed nitkellmu dwar żewġ eh, stati membri Ġermanja u Franza u se jkonna u koll li nindirizzaw dawn l-istati membri individuali kif kena namlu drabi oħrajn. Irridu naraw u nizguraw li ma jkunx hemm violazzjoni bla bżon tal-privatezza ta' ċittadini. Iva dan għadhom allegazzjonijiet, imma huma importanti kif eh, għalu il-Washington Post u Der Spiegel. Allora xanna namlu, irridu nizguraw illi kunem proċeduri ta' monitoraċ ta' skrutinju aħna unnek mamniex kompetenza ma kif għadna fl-inkjesta tal-NSA irridu nitolbu l-istati membri jamlu progress għax mux qed jamlu xejn u dana illum għandu jfakkarhom lill-istati membri li jridu jieħdu passi konkreti l-qoddim u nfakkarkom illi kien il-Bundestag u l-istat membru illi jagħmel pass eh, mhux il- it, u kienu propju stati membri individuali li kixfu dawn l-affarijiet u membri tal-Parlament Ewropew għandhom raġun li għamlu hekk meta liġi Ewropea u drittijiet fondamentali jkunu medda. Grazzi, Is-Sur Holse. Signora President, Wuz nibza li dimix laħar l-aħħar darba illi se niddiskutu suġġetti bħal dan u nippruvaw nitfaw ftit dawl fid-dlam għaliex qed naraw li servizzi tal-intelligence qegħdin joperaw fil-dlam u dan il-kunċett naħseb iwerwer ħafna nies meta nitkellmu dwar is-sigurtà rridu naraw il-liġi wkoll u rridu naraw waħda mill-punti ta', ta saħħa tal-istat ta' dritt aħna għandna definizzjoni tas-servizzi tal-sigurtà tal-pulizija tal sigurtà tal pulizija aħna ma rridux li jittieħdu miżuri sistematiċi, aħna rridu skrutinju parlamentari. Dak li qegħdin nagħmlu hawnhekk huwa tajjeb hemm bżonn li jsiru nkjesti fl-istati membri kollha fejn ġraw affarijiet bħal dawn u rridu wkoll naraw ukoll ir-riformi li ilhom biex jiseħħu, riformi fil-regoli tal-protezzjoni tad-data, rridu naraw is-sigurtà, l-infrastruttura u l-obsa u hemm bżonn ta' għafas legali wkoll rridu inħarsu l-whistleblowers bħal Edward Snowden illi kiexef din il-kwestjoni kollha. U hemm bżonn konna ftejim kontra l spionaċ memx valur għal ftejimiet bilaterali mid-dera, emson li kunem impenji vinkolanti l-istati membri mandomx jispjona fuq xurxin u fl-axar mill-axar il-kol kem maħna jridu jkonna il-kuraċ li nirrevedu ftejmiet bħal Swift u ftejmiet internazzjonali oħrajn li tħanna fihom għaliex naħseb li hawnhekk il-Kummissjoni trid tagħmel xi ħaġa, il-Kummissjoni trid tara x'inhu l konsegwenzi tad-deċiżjonijiet li ttieħdu. U, Sinjura Kummissarju, soċjetà ħilsa tinaraf mill-fatt illi tkun lesta li tindirizza kull ksur ta' drittijiet fondamentali u mhux toqgħod għalihom, trid tindirizzhom. Issa ngħaddu għal kaċ tiegħi għaw kellim wieħed biss Is-Sur Jakovic, minuta. Jiena se noqgħod attent xnajt għaliex eh, dejjem f'Parlament xi ħadd isemmi il-medji ta' komunikazzjoni hawnhekk wis sospetti u wis uh, hints Dan id-dibattitu għallu xoħut illi ma jagħmilx sens, imma iva jagħmel sens u kif għaliex isej jgħin il-Parlament Ġermanis biex jikxef eżattament ġara biex jinvestiga għamnek qed nirreferi għal servizzi tal-intelligence tal-Istati Uniti u tal-Ġermanja u xamlu hemm bżonn ta' fl-Ewropa. Aħna m'għandniex nispjunaw fuq xurxin. Aħna suppost illi għanna fiduċa fl-istituzzjonijiet fi ċittadini tagħna nafdaw il-xurxin, aħna bekk nistgħu nħarsu l ċittadini tagħna u l-ekonomija tagħna. U s sistema politika li aħna fl-aħħar mill-aħħar nemnu fiha. Grazzi ħafna. Il-Kummissarju Jurova. Iva, grazzi ħafna għal dan id-dibattitu importanti hija ħaġa tajba illi għajjimna dan il-punt hawnhekk jiena fil-introduzzjoni tiegħi eh, għattattenta uh, xa għattat sempliċement illi m'għandniex biżejjed provi għal issa ma nafux eżattament il-fatti x'inhuma nafu biss x'qalu il-medja għalhekk jiena li jiena avukat eh, din hija kondizzjoni importanti eh, biex wieħed jasal biex jislet xi konklużjonijiet jiena tkellimt ukoll dwar nuqqas ta' kompetenza Ewropea għaliex jiena tkellimt dwar kompetenza tal-Istati membri. Madana kollu irrid ngħidilkom illi wara li eh, smajt din l-informazzjoni dwar eh, skandlu ieħor dwar abbus ta' data mill-NSA eh, berraqt widnejja għaliex tafu li bħalissa qegħdin propju eh, ninnegozjaw mal-awtoritajiet Amerikani ta' sistema ta' safe hub fejn aħna qegħdin innegozjaw l-eċċezzjonijiet illi skontom is-Servizzi Amerikani tal-Intelligence jistgħu jużaw id-data ta' ċittadini Ewropej jew inkella ta' persuni legali illi tasal mill-Ewropa lejn l-Istati Uniti. U kolli najt illi issa dak li sirna nafu illum mish se jiffaċilita il-negozjati. Eh, aħna konna forsi ksibna eh, xi fiduċa fraġli wista erġajna morna lura għalfejn bdejna. Situazzjoni nbidlet ħafna issa wara dak li sirna nafu imma aħna qed inkunu ibsin fin-negozjati, irridu naraw ir-regoli, irridu naraw il-kompetenzi li jorbtu lil naħa tal-Amerikani u rridu ukoll illi niksbu garanziji konkreti mill-autoritajiet Amerikani li ir-regoli se jkunu irrispettati. Jiġifieri kont huma ir-regoli miktubin isbet fuq abjad u kont ieħor illi dawn ir-regoli jiġu segwiti u rispettati. Għal darba ngħidilkom in-negozjati huma ibsin fil-ġimgħat li ġejjin aħna xtaqna li nifanalizzaw in-negozjati sal-aħħar ta' Mejju u ikonna ir-regoli miktubin illi dawn ir-regoli li aħna se nimxu fuqhom meta eh, se jkun hemm dan l-użu ta' data skont is-safe harbor it ngħidilkom illi issa dawn in-negozjati se jkomplu. U anki bħala eh, proċedura parallela qegħdin inkomplu wkoll il-finalizzazzjoni tal-regolament dwar il-protezzjoni tad-data li għanda toħroġ se titressa qoddim il-Konsill ta' Ġunju għal approċ ġenerali flimkien ma' direttiva dwar il-Pulizija. Dana sempliciment biex intikom informazzjoni eh, dwar dak li qiegħed isir bħalissa fil-qasam tal-protezzjoni tad-data. Grazzi, Signora Kommissarju, kollegi. Issa eh, nistaw nalqu fuq dak il-punt u issa naddu għal punt li mis fuq l-agenda tagħna issa nistieden lil kommissarju Hill biex jieħu postu. Kollegi, aħna se nkomplu bid-dibattitu u jiena xtaqt li nati il-mikrofonu l-rapporter is-Sinjura